Kummissjoni għall affarijiet legali waqt il-laqa ta' 12 ta' Ottubru verifikat il-setat ta' Selmovic Jasenko u proponiet li l-mandat tiegħu kollu effett mm, summit 30 ta' Settembru 2015. Jina niproponi illi